Afternoon. The next item on the agenda is question time to the Council, uh, and we will take the questions tabled to. Signori, ser naddu għal punt li mis fuq l-agenda, id-domandi li l-Kunsil, l-ewel domanda tana. Ija tassur tassur Papa Nikulu fir-rigward tal-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija fir-rigward tal-immigrazzjoni illegali. Il-Ministri għak joġbok. Signora Presidenta, signorijas. Grazzi, Signora President, Signori, palma tafu, il forz ta' kooperazzjoni ma' pajizi terzi fis-sistema ta' tranzitu u immigrazzjoni hija xi ħaġa ferm importanti għall-Unjoni Ewropea fil-ġida kontra l-immigrazzjoni illegali. Din hija waħda mill-ikbar tibdiliet l-iktar sinjali ta' progress li inkisbu eh, bħala uh, konsegwenza dak li qed insejħulu il-fokus globali lejn l-immigrazzjoni u l-Patt Ewropew tal-immigrazzjoni u l-Azil. Il-President tajt li min qed jagħmel id-domanda mhux qed jisma' ir-risposta kjodbok iċċekkja l-interpretazzjoni tgħid il-President. Għaw xaħat għandu problemi, tgħid il-President? you could change seats forsi tista' tibdel tajab ħafna. Tajab Ministru, tista' terġa' tibda biex bekk is-sinjur li qed jagħmel id-domanda jkun jista' jibda jisma' r-risposta sa mill-bidunet. Grazzi. Kont qed ngħid, Sinjura President, li l-kooperazzjoni mal-pajjiżi li minnhom jiġu l-immigranti hija waħda mill-iktar aspetti importanti tal-politika l-ġdida tal-immigrazzjoni. Qabel l-2004 ma kien hemmx politika tal-immigrazzjoni kif suppost fl-Unjoni Ewropea u din il-politika ħarġet mill-Kunsill ta' Hampton Court fl-2004 u dan wassal mbagħad għal din l-idea ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi eh, li huma pajjiżi ta' oriġini jew ta' transitu rigward tal-immigrazzjoni u din kienet xi ħaġa parti mill-patt tal-immigrazzjoni tal-Azzi. Fil-konklużjonijiet ta' Diċembru ta' sena l-oħra dwar it tkabbir il Il-Kunsil qal li kien kontent f'dan id-dialogu rinforzat mm, ma' Turkija u talab li kunem miżuri prattiċi biex jiġu adottati, bħal per eżempju il-riammissjoni, kontrolli fuq il-frontieri, eccetera il-programm ta' Stokkolma għal darboħra ikkonferma din il-bżon għal azzjoni kontra immigrazzjoni illegali u u għadċar li li kif smajna fil-Kunsil f'Diċembru aħna issa rridu nikkonkludu eh, ftejim ta' riammissjoni ma' Turkija malajr kemm jista' jkun u koll nimplementaw il-ftejim bilaterali ġa eżistenti l-aħħar round ta' negozjati rigward tal-ftejim ta' missjoni sar fit-19 ta' frar ġewwa Ankara u l-Kunsill ser ikompli appoġġa lill-Kummissjoni fl-isforzi biex jinkisbu l-aħjar eh, konklużjonijiet possibbli għal dawn in-negozjati. Nixtieq ukoll nirreferi għal kooperazzjoni bejn Frontex u Turkija. Aħna kellna kooperazzjoni bejn pajjiżi terzi sa bejn l-2004 sal-2007 u rridu ngħidu wkoll il negozjati fil-gwarta ta' dan it-tip ta' ftejn bejn il-Frontex u Turkija huma waslu għal eh, tmim ta' suċċess u għallura dan l-iskambju ta' informazzjoni, analiżi ta' riskju, riċerka u azzjonijiet kombinati flimkien mal-kontekst, mal-Frontex. Allura dan huwa il-qafas li aħna fih qed namlu kooperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-awtoritajiet ta' Turkija aħna qed nisperaw li negozjati jiġu konklużi malajr kemm jista' jkun u jiġu konklużi b'suċċess. Aħna ser ninformaw li l-istati membri dwar eh, kwalunkwe ħaġa li ser, ser jiġri iktar il-qoddim. Sur Papa Nikulu, għandek domanda supplementari? Mikrofonu għal-kellim. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Θα ήθελα να συνεχίσω με δύο ακόμη σχόλια. Το πρώτο είναι ότι σήμερα η Nixtieq ngħid kentej illum jew għada bażi ta' diskussjoni tal-lum parallel ma' dawn id-diskussjoni aħna il-govern Grieg għamil aktar faċli permezz ta' bozz ta' liġi li wieħed ikun jista' e, jidħol u jaħdem mod iktar faċli għax dak li jkun jrid jidħol u jkun immigrant illegali, jaħseb li darba jew oħra jkun jista' jsir legalizzat. Intom taħsbu li huwa tajjeb fi frar għalluna wkoll li Frontex ħad toħloq ħajjaħloq eh, sitwazzjoni li tagħmel is-sistema iktar faċli dak il biex dawn il-persuni jitlu fil-pajjiż. Inta veru jew mhux veru? Grazzi, ma nistax ngħidlek eżattament xini il-timetable għal dawn il-negozjati għal dawn għadna qed naħdmu fuqhom. Ovvjament hemm rieda politika biex eh, isir dan kollu. Id-data li semmejt inti dwar il-Greċja turi li hemm bżonn ta' ġli eh, ta' rinforzar fil-ġlida kontra l-immigrazzjoni permezz ta' dawn il-ftehim ta' riammissjoni. Aħna rridu nappoġġaw dawn it-taħdidiet li qed isiru mill-Kummissjoni u nixtieq infakkarkom li qabel l-aħar, it-tmiem tas-sena l-oħra kien hemm żjara Missur Bill Storm fissem il-Presidenza Svediza u l-Vice President Barro uh, mill-Kummissjoni u din saret ġewwa Turkija fil-15 ta' fil-5 ta' Novembru u hemmhekk saru kuntatti ġodda bejn il-Kummissjoni u l-Kummissjoni l-ġdida Is-Sinjura Malstorm hija familjari ħafna mal-programm ta' Stokkolma għaliex kienet involuta ħafna fil-abbozzar tiegħu. Allura jien ottimist li id-dati li referita li jomi Nispera li d-dati jistaw jiġu segwiti u bekk nkunu nistaw nieħdu in konsiderazzjoni dawn il-frame ta' riammissjoni ma' Turkija. Sfortunatament ma nistax ngħidilkom eżattament x'inhi timetable bħalissa. Però nkun nista' nikkonferma li eh, mrieda minn naħa tal-Presidenza mill-Kummissjoni biex isiru dawn il-ftehim ta' riammissjoni mhux biss ma' Turkija, iżda anke ma' pajjiżi oħrajn li huma pajjiżi ta' oriġini jew inkella ta' tranzitu tal-immigrazzjoni illegali u nixtieq ngħid ukoll li l-ftehim tal-Frontex mat Turkija f'dan il-każ qed isiru mill-Frontex dawn huma taħdidiet U għal-kem il-Kunsil mhuwiex involut f'dawn in-negozjati huwa xorta informat u il-Kunsil mbagħad ser jinforma lill istati membri l-oħrajn u l Greċja u hija xi ħaġa normali. Grazzi. Għandi domanda supplementari mis-Sur Francis Ekjoġbok. Efkaristo kirja, Prodre. Kirja Purje, i fejoti. Grazzi, Sur Ministru, inti qed illi hemm dialogu bej Frontex u Turkija u hawnhekk il-Kommissjoni qed tiġi informata u mbagħad tinforma l-Kunsill. Jien inti wkoll tinforma lilna. Mm, jekk il-bażi ta' dawn dan id-dialogu negozjati bejn Frontex u Turkija hija rigward il-frontiera tal-Greċja u Turkija ġifiri rikonoxximent u rispett ta' dawn il-frontieri. Sissa, It-Turkija kienet eh, qed tikkontesta din tal-ispazju tal-ajru u jixtieq nkun naf jekk hemm kondizzjonijiet oħra min-naħa tagħhom. Istur Helmer. Nishtiq nifraħ lill ministru għal risposta ċellenti tiegħu u x-xogħol eċċellenti li qed eh, nagħmlu aħna biex nipproteġu drittijiet tal-immigranti. Il-biża tiegħu hija li aħna ġieli ninsew nipproteġu drittijiet ta' ċittadini tagħna stess meta jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor. Mod partikolari xi ftit mill-kostenzuenti tiegħi tal-East Midlands li nefqu ħafna mill minn dak li kienu fadlu biex imorru ġewwa jiexu ġewwa Spanja u mbagħad indunaw li mbagħad id-drittijiet ta' proprjetà tagħhom la darba kienu hemm u l-kuntratti tagħhom ġew ignoranti eh, ignorati mill-awtoritajiet Spanjoli u jina nkun grat ki kull ministru jista' jispjegalna għalfejn dan sar u x'sitwazzjoni eh, se tieħu Spanja biex jissolvi dawn il-problemi ta' ċittadini Ewropej ġewwa pajjiżu stess. Grazzi. Grazzi, il-titlu ta' din id-domanda jadwar l-Unjoni Ewropea u Turkija, però nħalli fidejn il-Ministru biex jirrispondi. Signora Presidenta, por supuesto. Grazzi, Signora President. Iva dwar il-domanda tal-Greċja, tal ovvjament din hija kwistjoni ta' rispett lejn il-frontieri tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u f'dan il ftejim lan huwa li naraw li dawn il-frontieri jiġu rispettati meta jkun hemm ftehim ma' pajjiż terz fejn jista' jkun hemm immigrazzjoni eh, illegali, jkun hemm ftehim ta' riammissjoni, missjoni aħna insaħħu il ftajin bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż terz. U din hija l-filosofija wara dan l-approċ globali u il pat Ewropew tal-immigrazzjoni. Dak li qegħdin naraw aħna huwa tisjieħu rinforzar fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea. U dan u għadak li għedni pruvaw namlu u jekk ma jkunx hemm din l-effettività fil-kontroll tal-immigrazzjoni illegali, għaliex ma jkunx hemm biżdejjed kooperazzjoni bej pajjiżi oħrajn u għaliex ma jkunx dan il-ftehim ta' riammissjoni, imbagħad hemmhekk ovvjament fil-prattika il-frontieri tagħna ser eh, ser jiddajfu u allura u għacħar li dawn il ftejim ta' riammissjoni għedin emmek biex insaħħu il-frontieri u ovvjament u koll il-frontieri tal-Greċja. Issa, dwar il-domanda tal li għandha xtaqsam mal-ċittadini mir-Renju Unit li imorru jgħixu ġewwa Spanja u investew eh, il-flus tagħhom ġewwa Spanja, hawnhekk jien ovvjament m'iniex qed nirrappreżenta lil Spanja bħala pajjiż dwar il-kwistjonijiet tagħha tal-relazzjonijiet legali maċ-ċittadini li jgħixu f'dan fil-pajjiż u l-problemi li jistgħu dawn ikollhom. Din hija xi ħaġa li għandha tiġi solvuta mill rati indipendenti ġewwa Spanja nifisa, jiena hekk qed nirrappreżenta lil kunsillu allura ma nistax nitkellem fisem pajjiż partikolari fuq kwistjonijiet preċiżi li m'għandhom l-ebda rilevanza mal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa ser naddu għad-domanda li jmiss mis-Sinjura Harkin li għandha x'taqsam mal-vjolenza domestika. Ikjoġbok. Grazzi, Signor President. Huwa marruf sew li il-presidenza Spanjola tal-Kunsill għandha bħala wieħed mill-għanijiet tagħha il-ġlieda kontra il-violenza eh, kontra s-sessi u jrid ikun hemm ugwaljanza bejn is-sessi. Din hija xi ħaġa li ma nkisbitx 50 sena wara li twildet l-Unjoni Ewropea u din hija ġerħa kbira fis-soċjetà Ewropea. U rridu naraw kif se niġġieldu violenza kontra n-nisa. Din dan huwa qan ewlieni tal-Presidenza għaliex hija wkoll waħda mill-għanijiet ewlenin tal-Ewropa u dinja problema Ewropea għal daqstant teħtieġ strateġija Ewropea biex niġilduha. U għallura aħna għalhekk inkludejnija f'dan il-programm. U għakoll il-żewġ presidenti l-oħrajn tal-Belġu tal-Ungerija inkludewa. Aħna kontenti li il-Parlament Ewropew u hija u istituzzjoni li dejjem kien attiv tara bosta drabi għal miżuri kontra il-violenza bejn is-sessi. Per eżempju, il-Parlament Ewropew talab lill kummissjoni biex tabbozza direttiva fuq miżuri biex tiġi midġilda kwalunkwe tip ta' violenza kontra s-sessi. Il-Parlament Ewropew ukoll ħeġġeġ l-Istati membri biex jizviluppaw statistika aħjar. U koll Għabbażi ta' dan il eh, xogħol tal-Parlament, il-Presidenza Spanjola jiset li dinja kwistjoni ferm importanti. B'mod partikolari, l-izvilupp ta' osservatorju fi rigward tal bilanċ bejn is-sessi li aħna diġà bdejna nibnu wara il-Kunsel tal-EBSCO li fassal konklużjonijiet u tejjeb konklużjonijiet dwar dan. It-tminja tan-nisa, it-tminja ta' Marzu hija l-ġurnata dinja tan-nisa. fejn rridu nipromuovu il-protezzjoni kontra violenza. Dawn huwa punti fundamentali u nispera li ser jiġu żviluppati u konklużi qabel ma tispiċċa Presidenza Spanjola tal-Kunsill. Grazzi, eh, Ministru Sinra Harkin. Grazzi ħafna, Ministru, nixtieq nifraħ il-Presidenza Spanjola tal-li qed eh, tenfasizza fuq din il-kwistjoni ta' violenza domestika li ġdin spiss tinsema eh, u tintesa. Jiena nemmen l-inizjattiva ta'kom kienet waħda tajba li sejt għajem kuxjenza fl-Unjoni Ewropea kollha. Inti tkellimt dwar riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew f'Novembru li għadda waħda mill-affarijiet li talbet din ir-riżoluzzjoni kienet li jkun hemm possibilità għal eh, bażi legali ċara f'dan il-qasam. U jiena qed naħseb jekk inti hux se tappoġġa lill kummissjoni biex tiġi abbozzata direttiva biex niġġieldu il-violenza eh, domestika. Grazzi. Grazzi, Signora Harkin, il-Ministru Kjoġbok. Grazzi, Palma tafu. hemm bidla fil-bazi legali għal leġislazzjoni Ewropea fil rigward ta' direttivi regolamentazzjonijiet. Għaliex? Din tpoġġi fil-plastru tal-komunità dak li qabel kien kienu tlet plastru differenti. Il-pilastru tal-komunità, il-pilastru tal-ġustizja, l-affarijiet interni u dan kollu allura jfisser li l-politika barranija u mod partikolari fil-qasam ta' ġustizzja u kooperazzjoni ċivili, kooperazzjoni ġudizzjarja, eccetera, hawnhekk qed nintroduċu il-metodu tal-komunità. Il-metodu tradizzjonali tal-komunità ġifieri li l-Kummissjoni se tkun iktar attiva u wkoll il-Parlament Ewropew ser jagħmel l-istess. Kif ukoll il-Qorti tal-Ġustizzja ġewwa Lussemburgu. Issa fi rigward tal-kooperazzjoni hemm possibilità oħra li fadal fejn il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea jistgħu jadottaw inizjattivi u din hija u fil fad dak li ġara fi rigward ta' direttiva tal-Firenza bejn is-sessi. Hemmhekk diġà kien hemm tnax il-gvern ta' stat li ppreżentaw inizjattivi dawn għandhom jiġu deċiżi finalment mill-Kunsill u l-Parlament għal ġdina taħt kodeċiżjoni għal standinja direttiva li qegħdin naħdmu fuqha. U hija bbażata fuq dak li huwa stabbilit fit-trattat fejn il-gvernijiet jistgħu jieħdu inizjattiva għandha bażi legali li hija tajba u kif suppost għaliex din hija kwistjoni ta' kooperazzjoni penali u allura din hawnhekk qed nitrattaw xi tip ta' kriminalità u min jagħmel din it-tip ta' violenza ikun qed jagħmel kriminalità f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk hawnhekk aħna qegħdin nipproteġu l-vittmi ta' din eh, il-kriminalità u din taqa' taħt il-kooperazzjoni penali. Kif eh, diġa għedna din eh, tista' tiġi żviluppata permezz dan it-test legali li hija soġġetta għal dibattitu u eżaminazzjoni minnaħa tagħkom minn din il-Kamra u jiena nispera li din hija xi ħaġa li miljuni tan-nisa ċittadini ġewwa l-Ewropa kollha qegħdin jistennew bil-ħerqa din iridu li eh, huma jridu li jkun hemm din it-tip ta' protezzjoni kif diġa għedna din għanda tmur li l-in mill-erbaħitan ta' djar tagħna u ikunem iktar koxjenza Din hija inizjattiva li ġiet preżentata mill-12 il-Gvern eh, tal-Istati Membri. Grazzi għandi ħafna domandi supplementari, ser nieħu domanda ta' Sur Martin u Sur Molter. L-ewwel is-Sur Martin. Grazie President, pas Signora Harken jien nixtieq nissieħeb biex nifraħ lill presidenza Spanjola għala poġġa l-priorità tiegħu bħala aġenda politika il-vjolenza domestika fil konsil ta' Novembru eh, kien hemm kampanja ta' toleranza zero fil rigward il-vjolenza kontra n-nisa. Il-konklużjoni ta' dan wassal għal rapport sħiħ għandna bżonn politika ta' informazzjoni trid ikun hemm il-pulizija involuta, l-ġudizzjarja involuti, kulħadd trid ikun involut biex bekk nkun nistgħu nfasslu dokument siewi min-naħa tal-Kunsill. Grazzi, Sur Molzer. Ministru? Inti referejt fil-qosor għal dan il-punt u għat li l-violenza miex bis kontra n-nisa iżda anki kontra it-tfal. Dan iseħ minħabba diffikultajiet biex wieħed jħossib l-anzjani u għalhekk rridu ninkludu rridu ninkludu il-violenza domestika fil-Osservatorju Ewropew. Grazzi. Il-Ministru Metant Lest. Bien, pues, eh, señor Martin,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 naraw l-istat ta' dritt u l-kanali ġudizzjari jkunu mħarsa biex dan nkunu nistaw waslu tassu għal dak li huwa msejjaħ tolleranza zera, zero għal violenza domestika. U din hija marbuta ma' punti vista, ma' perspettiva ta' violenza domestika li hija xi ħaġa marbuta mal-kultura u mal-infrastruttura soċjali tas-soċjetajiet tagħna. Għalhekk aħna bżonn li jkollna din il-perspettiva globali, dan il-fokus globali biex ikonna approċċ tassaw olistiku fi ġlida tagħna kontra l-vjolenza domestika. Irridu li x-xogħol tagħna jkun effettiv. Dan għaliex hija forma ta' violenza li diffiċ li trażana. Għaldaqstant, minkejja li kien hemm progress fuq il-livelli nazzjonali, aħna xorta waħda għadna qegħdin mbatu minn din il-flagellazzjoni fis-soċjetajiet tagħna. U ħafna drabi tkun biss eh, xifer tal-problema għaliex huma biss percentual zaħir ta' dawn il-forum ta', ta, ta violenza domestika li jiġu reportati tas sowl il pulizija Għandna bżonn għalhekk tas-sow li jkollna approċċ holistiku rridu nużaw lodot legali kollha disponibbli għalina. Biex bekk nżidu l-kuxxenza permezz tal-mezzi tax-xandir u ngħidu li fis-sistemi edukattivi tagħna indaħlu dan l-arfin hija parti kollha mill-perspettiva globali tagħna kien hemm referenza fuq il-Kunsill ta' EBSCO nhar it-tnejn denġin approvat fil-Kunsill biex bekk ikonna dan l-approċ globali ta' tolleranza zero għal violenza domestika. Fir rigward il-domanda tal-kollega tal-violenza eh, lejn it-tfal minħabba l-anzjani u koll, it-tweġiba hija IVA, ovvjament, din hija violenza li tkun kontra kulħadd li huwa vulnerabbli. L-aktar nies li huma vulnerabbli tassew ibatu minn din il-forma ta' violenza. Min huwa l-aktar b'saħħtu jkunu jinnexxielu jkompli miex il qudiem u dawk li huma l-aktar vulnerabbli spiċċaw ikunu l-vitmi f'sitwazzjoni bħal din. Dejjem hekk jiġri. Ovvjament, min ikun qed jagħmel violenza ikun beżieħ fil-veru sens tal-kelma u mhux il-vittma li minkejja li qed tbeżżaħħhom. U għalhekk il-Kunsill u l-Parlament Ewropew stiednu lill-Kummissjoni sabiex tikkonsidra l-possibilità ta' inizjattiva li l-Unjoni Ewropea tiġġielet il-vjolenza kontra t tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa. fil-programm Dafni Tlieta naraw li hemm din il-wirja li din ħtieġa ta' ħarsin tkun estiża lil dawk l-individwi vulnerabbli kollha fost dawn insibu ovvjament it-tfal u l-anzjani li qed tirreferi għalihom inti. Grazzi. Issa naddu għal domanda li mis li ġejja missur Posilt. Din għandu xtaqsam l-istrateġija tad Danubju. Grazzi, Signora President. L-istrateġija ta' Danubju sur Posselt hija waħda man l-affarijiet li tinsab fil-programm tal-tlet presidenzi eh, dik Spanjola, dik Belġana u dik Ungariża. Hija inizjattiva ovvjament minn li ġiet mill-Ungarija biex l-istrateġija ta' Danubju tiddaħħal f'dan il-programm għalhekk dawn it-tliet pajjiżi huma impenjati li jiżviluppaw din l-istrateġija għal iħ tal danubju kollu kemm hu. Fil-Kunsill fis-sena li għaddiet f'Ġunju aħna ħeġġejna l-Kummissjoni biex l strateġija ta' Danubju sal-aħħar ta' din is-sena u għalhekk qed nistennew lill-Kummissjoni tagħmel propju dan. Il-Kummissjoni sissa għamlet konsultazzjoni pubblika li ħaddum li soltu d ddum sa marzu ta' din is-sena mbagħad tħares li r-riżultati tal-konsultazzjoni li tkun għamlet u tressaq strateġija li ma' li tkun adottata formalment f'Diċembru din is-sena. Forma ta' komunikazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni. Ovvjament irridu nistennew min-naħa tal-Kummissjoni li joħorġu komunikat. Jiena nixtieq ngħid madana kollu hija li jkun hemm laqgħa importanti fuq il-kontenut ta' din l-istrateġija fil-25 ta' frar f'Budapest b'rappreżentanti tal awstrija l-Bulgarija, Repubblika Ċeka, l-Ġermanja, r-Romanija, Slovakkja u l-Slovenja. Din il-laqa ħarġet eh, konklużjonijiet importanti li u saħqet fuq il-partijiet l-aktar importanti tal-istrateġija ta' Danubju għal ġejjieni. L-idea hija li niġbdu ħabel wieħed minn dawn il-pajjiżi kollha u anki mill-Unjoni Ewropea taħt il patroġinju tal-Unjoni Ewropea biex bekk nkunu nistgħu nużaw il-fondi Ewropej b'mod eh, fiskalment neutrali. Bekk nkunu nistgħu nużawhom sabiex nkunu nistgħu nelħqu l-anijiet għal progress soċjali, ekonomiku u turistiku. Kif kont qed ngħid qed nistennew il-komunikat minn naħa tal-Kummissjoni meta il-proċess ta' konsultazzjoni jintemm. La darba dan iseħħ mbagħad il-Kunsill ħajjieħu pożizzjoni meta jkollu l-komunikat minn l kummissjoni. Grazzi. Grazzi, ovvjament sur possilt nimmaġina li għandu domanda supplementari. Gut in ausführliche Antwort. Grazzi Ministru għal dik it-tweġiba dettaljata għandi supplementarja ta' malajr. Lowenet. Kemm hemm trasport u kultura involuta f'din istrateġija li hija importanti ħafna l kooperazzjoni transkonfenali. U hemm lista tal-pajjiżi involuti s'issa jew għadha tittiġi deċiża. Il-Parlament huwa interessat li jkun hemm eh, twessih ta' din il-lista. Grazzi il-Ministru. Il-lista ta' pajjiżi mhix xi ħaġa li l-presidenza tal-Kunsil tista' tiddeċidi hekk ħabta u sabta. Il-Kummissjoni qalet li tittamel żvilupp ta' din l-istrateġija iżda rridu nistennew il-Kummissjoni li tniedi l-komunikazzjoni tagħha. Li nista' ngħidlek minn issa hija li dawn il-pajjiżi jemnu li l-istrateġija għandha twassal rwol ta' tmexxija fl-Unjoni Ewropea mod partikolari lill-Kummissjoni dak l-għandu xaqsam raġun ta' Danubju. Fil-25 ta' frar, fl-istqarrija li semmejt qabel, naraw li l-istrateġija tal-raġun ta' Danubju għandu jwassal għall-aktar ġit, sigurta u paċi għal pajizi ta' dan ir-raġun. U dan għandu jitwassal permezz ta' kooperazzjoni transnazzjonali u transreġjonali flimkien ma' koordinazzjoni. Barmenek hekk tajtu ukoll li joqsma żoni strateġiċi għal din il-politika tal-ġejjini ħajkunu l-enerġija, l-ambjent, il-ħarsin tal-natura, l-infrastruttura ta' trasport, l-innovazzjoni, l-attivitajiet kulturali, l-żvilupp sostenibli, turizmu, sigurtà tal-ikel, sikurezza tal-ikel, il-kooperazzjoni bejn l-SMEs, l-riċerka u l-iżvilupp, l-immigrazzjoni, sport, l-edukazzjoni, ix-xogħol, is-saħħa, l-affarijiet soċjali. U aspetti oħrajn li jinsabu f'dan id-dokument tassow dettaljat u ambizjuż. Nemmen li huwa dokument importanti ħafna u jiena tassow sodisfatt li mistoqsija tiegħek tini din l-opportunità li nsemmi dan kollu. Jider li jaqan ambizjuż ħafna bħalissa qegħdin nistennew il-konsultazzjoni tal kummissjoni u li mbagħad ikun jista' joħorġu b'dokument. Iżda l-xewqa ta' kooperazzjoni teżisti bejn it-tlet presidenzi. Hemm determinazzjoni li din l-istrateġija ta' Danubju titnieda minnu fih. Grazzi, Ministru, kelli bosta kellima li jixtiequ jieħdu l-kelma, rrid is l-ordni li dawn il-mistoqsijiet tal-kelma waslu li u mill-gruppi politiċi li ġejjin minnhom mbagħad nieħu domandi mis-sur Rubik u Tikaw. L-ewwel is-sur Rubik. Dank, Fa Presidentin, sehr geehrter Präsident. Grazzi, President, President tal-Kunsill. Eh, Danubju huwa xmara u tittaħseb dwar il-purezza ta' xmara u l kollok ikollok għarfin fuq l-impjanti ta' dranaċ, il-purifikazzjoni ta' l-ilma, kif tista' tejjeb l-ilma fid-Danubju. Aħna rridu li l-ilma tal-Danubju nkunu nistaw nixorbuh mill-bidu sa tmiemu. Barra minnek, l-idroelettriċità kif nistgħu ntejbuha u anke l-ħażna tal-ilma kif nistgħu ntejbuha sabiex ikollna aktar sigurtà tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea, grazzi. Is-Sinjura Tikaw. Grazzi, Sinjura President. Grazzi. Is-suċċess tal-istrateġija tad-Danubju is is-sejjes fuq pjantazzjoni ambizzjuża li tipprova tidentifika l-proposti u l-proġetti konkreti li tipprova tejjeb il-ħajja ta' ċittadini ta' reġun ta' Danubju. L-identifikazzjoni ta' dan il-proġett mbeda u xikunu l-kriteri l-azla ta' dawn il-proġetti. Kif ħajjen tażlu? Minister, when you're ready. Ministru, meta lest. Bueno, la, naturalmente que estoy convencido que. Ovvjament, l-anijiet li semma sur Rubik huma inklużi ovvjament fil-strateġija ta' Danubju dan ċert semmejt qabel xuħut mid-dimensjoni u xuħut mill-anijiet tal-istrateġija ta' Danubju u dawk huma importanti ħafna u hija lista estensiva. Hemm ħafna suġġetti li semmow li jaffetwaw iċ-ċittadini li jgħixu f'dan ir-raġun. Hemm affarijiet marbuta mal-ekonomija, mal-kultura, mal-ħarsin tal-ambjent. U anki riżorsi naturali, inkluż tassow l-ilma. Inti semmejt li il-mezzi naturali huma xi ħaġa marbuta ma' dan ir-reġun tad-Danubju jiena ċert li dan l-għodda ħatkun inkluża fl-istrateġija. Din ħa titmexxa mill-pajjiżi li issa qed jippromovu l-istess strateġija. L-pajjiżi li semmejt qabel fil-fatt li jiltaqgħu ftit ġranet ilu f'Budapest sabiex ikunu jistgħu resqu lista ta' għanijiet speċifiċi għall-istrateġija. Din da' mish lista sissa, u għada mux mimlija bħala lista, għada titfassal. Jiena għalek naħseb li għadna fi stadju bikri wis biex nitkellmu dwar il-kriteri, dwar il-proġetti u l-eligibilità tal-istess proġetti, iżda nimmaġana li dawn il-kriteri ħaj konsidraw kif il-proġetti jaslu għal lanijiet li jena semmejt qabel. Jista ikunem miri oħrajn bħal per eżempju navigazzjoni, sigurtà tal-enerġija, l-iżvilupp rurali. Hemm kwistjoni demografiċi wkoll, il-ġlida kontra tibdil fil-klima, dawn kollha jistgħu jiddaħlu. Hemm ukoll l-effetti tal-bidla fuq is-swieq ekonomiċi. Dawn linja ġenerali huma kollha marbuta mal-istrateġija u l-implementazzjoni tagħhom jistgħu jtejbu l-affarijiet fir-reġun ta' Danubju. Jiena nħoss li l-Unjoni Ewropea trid tikkoopera f'dan kollu għaliex huwa proġett hija idea ta' dimensjoni Ewropea hija ħataffetwa l-Unjoni Ewropea kollha u l-politiki Ewropej kollha. Mbagħad hemm affarijiet oħra bħal politika ta' koeżjoni li huma ovvjament ħajiddaħlu mhix biss xi ħaġa ma li għandha x'taqsam mal-koeżjoni soċjali iżda hija xi ħaġa ġdida fit-trattat li hija l-koeżjoni territorjali hija varjetà ta' eh, koeżjoni li tinsab fit-trattat ta' Lisbona u timxi tajjeb mal-istrateġija ta' Danubju. Grazzi. Naddu għal mistoqsijiet li jmiss, mistoqsijiet 4 u 5 flimkien mill-sur Pupakis fir rigward il-modell soċjali Ewropew u l-ġlida kontra l-faqar u l-mistoqsija mal-sur Elward fir rigward is-sena Ewropea l-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Intom, t-nejn li intkom ħajkolkom ħin għal domandi supplementari biex nserħalkom raskom. Għallek nieħdu żewġ domandi flimkien jekk jogħġbok. Mrs. President, uh, you said two, two questions. Eh, inti semmejt żewġ mistoqsijiet, Senjura President. Aħna għalluna li ħati ħedu żewġ mistoqsijiet, eh, ħati dawn żewġ mistoqsijiet fl-imkien fl ġiba. Is-modell soċjali Ewropew u li niġġieldu kontra il-faqar soċjali. Señora Presidenta, eh, la Presidenza. Eh, Signora President, il-Presidenza taqbel mal-membri li natu livello li taħarsin soċjali, mod partikolari għal gruppi li huma affettwati mill-faqar u esklużjoni soċjali illi hija mill waħda mill punti ewlenin tal-modell soċjali Ewropew, speċjalment fi żmien meta qegħdin inħabtu wiċċna ma' din il-kriżi finanzjarja. Il-qat li huwa kalkulat li huwa 5 miljun ruħ aktar milli kien hemm fil-bidu tal-kriżi, dawn in-nies raw naqis fil-ħul tagħhom. Kien hemm ħafna nies hemm ħafna nies illi qed jiffaċċaw il-faqar u huwa probabilità kbira li r-rati tal-qatt ser jibqa' għoljin għal żmien mhux ħażin. Għalhekk dan il-qatt fuq żmien twil ser jisarraf f'esklużjoni soċjali. Għalhekk irridu nfukaw fuq il-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u dan irridu nisħu fuqu fl-aġenda soċjali Ewropea fix-xhur li ġejjin u ovvjament l-agenda tal-trio tal-presidenzi. Aħna għanna għodda li hija deċiżjoni ta' li jisu l-sena 2010 bħala s-sena ta' esklużjoni, ta' ġlida kontra esklużjoni soċjali. U l-għan huwa li kunem għarfin ta' dawn il-persuni li jżommu d-dinjità tagħhom ippruvaw inkluduhom fis-soċjetà u l-appoġġ pubbliku għal politika ta' inklużjoni soċjali iktar koeżjoni u ovvjament sforz fuq żmien twil li jisir fuq kull livell ta' gvernijiet u li niġildu kontra l-esklużjoni soċjali. Muqt partikolari nifukaw fuq dawk l-iktar vulnerabli, dawk li nbatu l-aktar. Zewċ modi minn faqar u meskuzjoni soċjali qed nitkellmu dwar tfal l-iktar u n-nisa, speċjal u wkoll speċjalment l-anzjani. Aħna ħajkonna għata inizjattivi illi ser inwetqu dwar il-faqar u l-eskużjoni soċjali u irrit insemmi li nittama li dan ħajkun lan ċentrali tal-istrateġija kollha għal tkattir u il-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Waħed mill-mistoqsijiet li tresqet il-Kommissjoni eh, kien lan illi naqsu miljon. il Dawk ta' persuni illi huma friskju ta' faqar. Mela, mistoqsijiet supplementari l ewwel net is-Sur Papakis. Grazzi Ministru. Ta'twaġiba. tweġiba. Nixtieq ngħid dan li ġej. Rigward iċ-ċifri, l-qat fl-2009 kien kważi 10% u ħafna minn dawn il qiegħda huma jitħallew barra mis-suq tax-xogħol iktar minn sena. hemm forum ta' xogħol flessibbli. U dan ikontribwixxi għal 19 miljun iktar foqra u qiegħda. Imma x'miżuri diretti nistgħu ndaħlu? X'nistgħu ngħidu dwar politika tax xogħol attiva fuq livell Ewropew? X'nistgħu verament nagħmlu biex nitrabtaw eh, il-problemi ta' dawn il-foqra li kemm qed jaħdmu u kemm dawk li huma bla xogħol li jridu wkoll b'xi bot jaraw kif ser jgħixu. Sur Elwood. Tista tgħidilna kif il-rekomandazzjoni ta' inklużjoni attiva bli edemek biex tiġiret kontra l-faqar hija eh, poġġata mill-Kunsill tas-Saħħa u offerta konsumaturi kif dan istan daħlu fi strategija tal-2020 biex naċċertaw li jkun hemm progress fuq il-naqis tal far Signor President. Ikonni nerġan tenni, idi aħna għedin nħabtuċna ma' problemi illi ifisser illi għall-ewwel darba għandna pjan ta' Strateġija Ewropea hija waħda ambizzjuża mehan kontra il-faqar u l-kużjoni soċjali u l-inklużjoni attiva tal-dawk li huma bla xogħol u li ilhom bla xogħol kif ukoll għall-anzjani u din għal darba oħra terġaġġana lura għal d-idea ta' dawk li huma l-aktar vulnerabbli. L-Unjoni Ewropea minħabba il-kriżi ekonomika għamlu politika koordinata provaw jilqaw il-xok fuq żmien qasir billi taw ammont ta' flus fis-suq li huma sejħin automatic, automatic stabilizers biex provaw iżommu stabli dawn is-sistemi tal-welfare, tas-sekurta soċjali li jiżammew għalmenu eh, stabli ħalli din u din għenet fil-fat saċertu punt dawn in-nies illi eh, sabu ruħom bla xogħol. Għalhekk kien hemm din ir-reazzjoni minna ħatta tal-Unjoni Ewropea li kienet li saret fi żmien qasir u twedqet mill-Unjoni Ewropea. U parti hekk l-Unjoni Ewropea adotta strateġija biex tiġġielet il-faqar li li nħala mill- għat fuq żmien twil billi konnem taħriġ speċjalizzazzjoni jew riċiklar. Jew li jgħinu l-dawk li ma kellhomx edukazzjoni kompluta. U din hija parti mis strateġija xina xini nerfejt li qabel. Fi konklużjoni tal-EBSCO tkellimna dwarha wkoll iktar kmini dil ġima Strategi Ewropej inkluż l-anijiet li adottaw l-Unjoni u dawk infissrin fi strategija 2020 u għet minn dawk l-anijiet kwantifikabli jekk jiġu adottati fi 20 fil-25 u 26 il konsil jekk dan jiġi adattat, wieħed minn dawn il-miri se jkun nuqis ta' fil-mija ta' livell ta' persuni li huma friskju ta' faqar. Ejja niftakru li hemm 80 miljun ruħ ġewwa l-Ewropa li huma qegħdin e, jissugraw li għaw fil-faqar u rridu nkoll nżidu n-numru ta' popolazzjonijiet attiva. Ovvjament din hija parti minn strateġija koordinata għaliex il-kwistjoni ewlenija hawnhekk fl-aħħar mill-aħħar koordinazzjoni tal-politika tagħna. U dan huwa mniżel moċċar fit-Trattat tal Lisbona rridu nikkoordinaw dawn il-linji ta' politika tagħna u għalhekk l-Unjoni Ewropea needed ħidma f'dan il-qasam bħala azzjoni. billi tuża l-odda li għandna dispożizzjoni tagħna minn l unjoni Ewropea kemm fuq is-suq jew fondi strutturali. Grazzi. Grazzi Ministru, nittama li ma ħawadnix kollox billi għadna żewġ mistoqsijiet. Ħan ngħidilkom xi nagħmel bihom daw. Peress li hemm żewġ mistoqsijiet se nieħu palma kif konna nagħmel bl-ewwel mistoqsija żewġ settijiet ta' żewġ mistoqsijiet supplementari mela l-ewwel tnej L-ewwel żewġ mistoqsijiet supplementari ħajmarru lej is-sur Sinjura Ford u s-sur Kozo, Sinjura Ford. Il-effett ekonomiku huwa għar f'xi pajjiżi minn oħrajn u grazzi tal-li tkellimt dwar il-pensjonanti aħna nistaw nżommu lura l-fondi strutturali jekk l-istati membri ma jikonformawx ma leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea intom tistaw tistħarġu jekk rekomandazzjonijiet tar-rapport għaw kien li l-Parlament ivvota fuq u f'Marzu li għadda ġew abduti dawat nitkellmu dwar is-sidin ta' proprjetar ġewwa Spanja illi kellu effett devastanti fuq pensjonanti Ewropej u ħafna minnhom daw spiċċaw faqar u esklużjoni. Get sur kawża? Grazzi. Jidna għandi ħaġa waħda li nixtieq ngħid, mistoqsija waħda. Hemm żewġ gruppi illi huma l-iktar affettwati mill-faqar. Li huma dawk illi m'għandhomx ħafna ħiliet u dawk ukoll diżabiltajiet. Żewġ fondi finanzjarji ma kinux biżejjed biex jitrattaw din il-kwistjoni ta' dawn iż-żewġ gruppi. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk il kunsill ser iqis il-problema partikolari ta' dawn iż-żewġ gruppi. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija. Dwar pensjonanti illi għandhom proprjetà fi Spanja, din hija simili ħafna għal mistoqsija li diġà qalu li għamlu li qabelu. Ħaton xi baħar tkun simili ħafna għal dik illi jiena tajt qabel. Aħna qegħdin inħabtu wiċċna ma' kwissjoni fej rridu nipplikaw eh, liġi interna ta' stat partikolari. U ħajkonna nżommu ma' regoli tagħhom ma nistax nitkellem fissem il-Kunsill biex nwieġeb eh, din il-mistoqsija għax dawn qegħdin isegwu eh, channels legali f'stat membru partikolari li ħaj jiġri f'stat membru ieħor li kiku qed hemmhekk għax kulħadd irid jgħaddem iċ-channels legali tiegħu. Rikord il-mistoqsija fuq il grupp l-iktar vulnerabbli. Jiena naqbel bisħieħ ma' li għanna bżonn nagħmlu enfasi partikolari fuq dawn iż-żewġ gruppi partikolari li l-membru norvi referra li jom. Mod partikolari għaliex għanna strument wieħed ieħor li hija il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Peress li din tirreferi għal drittijiet ta' persuni li huma mod partikolari vulnerabbli forsi għandhom diżabilità jew huma anzjani u din tirreferi għad dinjità tagħhom u l-involviment tagħhom f'ambjent soċjali u kulturali. Kunx ikun il-każ il-ħarsin tal-dinjità fiżika tagħha u integrità tagħha kontra il-trattament tal-mistħija u degradanti. L-Unjoni Ewropea tuża ħafna strumenti li tista' tuża għal dan il an u hemm studju u għaddej fil-font dwar din is-sitwazzjoni qed nirreferi għal riżultat interessanti tal-Eurobarometru 2007 li skont dan nofs l-ċittadini tal-Ewropa jaħsbu illi persuni kollha iżbixxjuh eh, dawk il-vulnerabbli mhux qed jiġu trattati sew. U anki xibdaqit e, jiġu abbużati meta suppost wieħed qed joħsibhom u joħsib it-tiġijiet tagħhom. Ħafna Ewropej jaħsbu hekk, kważi nofs iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropej jaħsbu hekk. U jaħsbu li dan hemm effett negattiv illi dawn il-persuni vulnerabbli qed jiġu trattati ħażin mis-soċjetà. Aħna ħarisna lejn il-metodu ta' uh, koordinament miftuħ ta' skambju ta' prassi bejn l-istati membri fuq din il-kwistjoni u nixtieq ngħid ukoll dan ir-rigward li f'xi każijiet aħna tinħarsu lejn suġġetti li għaw taħt leġiżlazzjoni nazzjonali li huma responsabilità nazzjonali u għalhekk fidejn l-istati membri biex jaraw kif ser isolvuhom Ovvjament, l-Unjoni Ewropea tista biss issegwi dawn il-linji ta' politika taħt il-regoli ta' sussidjarjetà ma tistax tintervja ma tistax tagħmel xejn f'termini ta' azzjoni. Imma fl-armar qed nitkellmu dwar aspetti tal-kabbir tal-kabbir u impjek illi huma fissrin mod ċar ħafna fil-proposta tal-Kommissjoni. Rridu nittrattaw il-problemi li inti referejt jom Forsi ma nkludejniex daqshekk fazi fil-strateġija ta' qabel, imma minħabba l-kriżi illi ġelet li l-kriżi tmur allar, ġet situazzjoni moral għaredna ikonem impattar. Jinet li ħajkonna zaġ mistoqsijiet oħra fuq il-kwistjoni ta' dan il-modell soċjali ta' faqar u konsennit il-Sur Atkins u Sur Hanan, Sur Atkins. Il-Presidenza uh, u tal-Konsil Komissjoni se jagħmlu biex jħarsu dawk il-persuni li qegħdin ibatu esklużjoni soċjali faqar minħabba il- l attitudni kontra ċittadini e, e, ta' Renjunitu oħrajn li qegħdi għandhom proprjetà ġewwa Spanja imma l-politika ta' pjanar hija dubjuża. Iż-Gvern ta' Spanja ma jistax jivvita din issa e, il-Kap ta' Stat irrid jieħu l-azzjoni meħtieġa. il-President twissi biex eh, il-kelli Mr. Faraċ juqgħod attent eh, dak li qiegħed jgħid. Jiena u wkoll imħasseb dwar il- ħasħata ċittadini f'partijiet ta' Spanja u naf li jinti qiegħed hawnhekk biex tirrappreżenta il konsil mhux l-awtorità ġudizzjarja Spanjola. U l-qas minn tixir rappreżentant tal-Komunità f'Valenzja, maħna neħtieġu tweġiba hemm abbuż li huwa dejja llum li m'għandux x'jaqsam ma' liġi bil-miktub imma għandha x'taqsam mod kif din qed tiġi interpretata ġewwa Spanja. Aħna rridu nirremedjaw is-sitwazzjoni. Aħna rridu biss li inti tagħmel sħarriġ fil-awtorità Spanjola b'dar rigward dan l-abbuż iġi identifikat. Grazzija, vera impressiv, Iva Sur Hanan tgħid il-Presidenta issa fidejn ministru eh, tal-President tal-Konsil biex jiġeb. Ma rridx jiena nabuża il- il-pozizjoni tiegħi biex jipprova nħares gvern jew leġislazzjoni. Jiena ċert illi niġi kritikati li qed nuża dan il-forum għax qed niddefendi eh, stat jew reġjun autonomu f'kull pajjiż, din hija xi ħaġa ta' fil fuq sew. Din hija kwistjoni illi għadma tiġi trattata f'livell nazzjonali. U għandu ċ-channels tiegħu fil-livell nazzjonali, mhux biss ġewwa Spanja, imma wkoll f'pajjiżi oħrajn Ewropej, 27 stat membru fl-Unjoni Ewropea għandhom stata ta' eh, tal- ta' dritt tagħhom għandhom iċ-channels tagħhom legali biex jistħarġu dan il-abus li qed jiġi eh, allegat u din sistema taħdem mod tajjeb fil-madwar l-Unjoni Ewropea. Mhux qed nitkellem biss dwar is-sitwazzjoni ta' Spanja, ma dawn l-affarijiet qegħdin jiġru wkoll f'pajjiżi orajn Ewropej fejn hemm mabus u fejn hemm ksur ta' liġi u hija fidejn istat konstituzzjonali illi jipprova jara kif se jagħmel biex jisolvi din. Però ovvju illi eh, mhux qed nipprova nevita tweġiba hawnhekk jiena <laughs> nixtieq inwieġbek. inti tista' jekk trid tagħmel mistoqsija bħala MEP ma jiena ma nistax fil-pożizzjoni tiegħi jinwiġiba. Mistoqsija sitta mis-Sur Higgins ġir tirat. Nippruvaw naqdu żewġ mistoqsijiet li jmiss seba' u tminja seba' tressaq mis-Sur Pallekis illi qed jiġu mis-sur Padar u qed jitkellem dwar il-reġim tal-viżi bejn l-Unjoni Ewropea u Russja u l-oħra mill-Sinjura Andri Kajna li qed tissostitwixxija sur Posselt u qed jitkellem dwar relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Russja l-aġenda tal-Presidenza Spanjola. X'nis eh, eh, President Signora Presidenta, entiendo que. Eh... Signor President. Jena, jgħataw biex nirrispondi għad domandi. Għata minn domandi għandu xtaqsam ma' l-vizas. L-obbligu tal-viza għad ċittadini minn Russja. U l-oħra dwar relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja wara eh, summit li sar ġewwa Stokkolma u wkoll id-dħul ta' Russja ġewwa id-WTO. Dawn huma iżewġ domandi u xek li rrid nirrispondi. Tajjeb. Dwar il-vizas. il kunsill jixtieq ehm, ifakkar li fl-2003 regolamentazzjoni, kien hemm regolamentazzjoni stabiliet dokument ta' tranzitu. U il-faċilità li jinżammu kol dawn il-dokumenti ta' tranzitu tlet snin wara, il-Kommissjoni konkludiet li jitħol fis ta' din is-sistema kien tajjeb u iż-żewġ eh, naħat kienu sodisfatti. U fil-perspettiva fuq medda twila ta' żmien, Għawek nitkellmu dwar ir-reġun ta' Kaliningrad u l-bqija tal-Russja. Ir-reġim tal-faċilità eh, tal vizas se jiddependi fuq ftejm futur fir rigward tal vizas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Issa, fi dikjerazzjoni wara li wara laqgħa bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea fuq il-ġustizzja u l-affarijiet interni f'Diċembru tas-sena l-oħra partiċipanti ddeċidew li ser jiddebattu l-emendi possibbli għal ftehim tal-Unjoni Ewropea mar-Russja biex tiġi faċilitata il ehm, jiġu faċilitati il viza u biex jagħmluha iktar jagħmlu iktar faċli li vjaġġar mir ta' ċittadini Ewropej ġewwa ir-Russja kif ukoll tal-residenti mill-provinċja ta' Kaliningrad l-Unjoni Ewropea u r-Russja qalu li jridu jilħu ftejim ta' tranzitu lokali bejn pajjiżi fil-viċinat ir-regolamentazzjoni wieħed disa tlieta sitta li tistabilixxi kondizjonijiet tal-vjaġġar fuq l-art u pajjiżi Schengen li jippermettulhom li jagħmlu ftehim ma' pajjiżi terzi u jistabilixxu wkoll kondizzjonijiet tal-traffiku lokali. F'dan il-każ hija fidejn l-Istati Membri u wkoll fidejn il-Federazzjoni Russa. Il-Kunsill ħanota li negozjati bejn Litwanja u r negozjati bejn Litwanja u Russja u wkoll il-Polonja u Russja. Fil-rigward r domanda, r domanda dwar r relazzjonijiet strateġiċi bejn l-Unjoni r u r-Russja. Il-Kunsill jixtieq jinforma lill parlament Ewropew li wara dan is-summit mar Russja ġewwa Stokkolma f'Novembru u waqt il-Presidenza Spanjola sir kun hemm summit ieħor ġewwa Russja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja hemm impetus ġdid għal relazzjonijiet miż-żewġ naħat. Huwa loġiku u normali li dejjem ikun hemm diffikultajiet. Affarijiet komplessi, komplikati f'dawn ir-relazzjonijiet. Jista' jkun hemm differenzi fl-opinjonijiet. Però relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja huma wiesa għandhom ħafna aspetti u ma konnessi ma relazzjonijiet ekonomiċi, kummerċjali, hemm ukoll um, interdipendenza fil rigward tal-enerġija u qasmu ħrajn għandhom xi jaqsmu mal-problemi li imorru li lin miż-żewġ pajjiżi tagħna mal-Unjoni Ewropea u r-Russja. U dawn huma sfidi li huma globali u li rridu niffaċċjaw. Allura, dejjem tkun idea tajba biex niprivaw niksbu opportunitajiet biex insaħħu ir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja. U fl-istess ħin, inżommu l-valuri tagħna fir-rigward tal-Unjoni Ewropea. Issa fir-rigward tat-tul tar-Russja fil-WTO, l-Unjoni Ewropea qed tappoġġa dan. Iżda ir-Russja għandha tadotta tal miżuri neċessarji biex timxi iktar il qudiem Referenza għal ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja iż-żewġ naħat jaqblu li tkun idea tajba li jkun hemm ftehim wisa, wiesa kienem hemm PC kien hemm PCA Partnership Cooperation Agreement li ġi miftiem ġi negozjat ħafna ilu ħafna u ħafna affarijiet inbidlu sa minn dak iż-żmien sissa. U allura naħseb li rridu naħdmu fuq ftehim ġdid u ambizzjuż, iktar ambizzjuż l-għanijiet huma ambizjużi ħafna u aħna rridu nkopru l-oqsma kollha ta' relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Aħna minna progress f'bosta oqsma f'bosta negozjati u fuq smaħrajn qegħdin mixjin iktar bil-mod fil-gwart ta' kummerċ u investiment. Però u importanti li hemm ftehim solidu mar-Russja fil-gwart ta' kummerċ, investiment u enerġija. fir rigward tal-ftehim ta' kummerċ ħieles, naqblu li dan għandu jiġi innegozjat la darba in-Russja issir membru sieħ ta' WTO. Fir-rigward tal-liberalizzazzjoni tal-reġim tal-vizas, din hija kwistjoni li hija xaġa importanti ħafna politikament affettwa li ċittadini b'mod dirett miż-żewġ naħat. U f'dan il-qasam naħseb li aħna naqblu li għanna bżon ta' faċilitazzjoni fil rigward tal-ksib tal-vizas. U idealment aħna rridu neliminaw il-vizas darba għal dejjem, però ovvjament irrid isir ħafna xogħol u aħna rridu nippruvaw insibu bilanċ fil-gward ta' sikurtà pereżempju, allura rrid ikun hemm tip tip ta' reċiproċità. Rigward tal-Ukrajna u l-Ġorġa, dawn iż-żewġ pajjiżi għandhom sitwazzjoni speċifika f'rigward tal viza tar reġim tal-viżas, u allura aħna bħalissa ma nistgħux imbassru kif l-affarijiet jistgħu jinbidlu fi rigward ta' dawn iż-żewġ pajjiżi f'relazzjoni ma' relazzjoni ta' dialogu u tal-viżas li qed nagħmlu mar-Russja. Grazzi, issa ser nieħdu iż-żewġ domandi supplementari minn is-sur Padam bat is-sur Posselt. Eh, sur Pada jgħid le, lura is-sur Posselt jogħġbok. Signora President, nixtieq konċentra fuq żewġ kwistjonijiet ċentrali, demokrazija, drittijiet tal-bniedem u l-Kostituzzjoni u dritta kemm hija kritika s-sitwazzjoni, aħna nħossu li mhux qed nimxu wis u isna sejrin lura mhux il-qudiem. Is-sigurtà tal-enerġija x'qed jiġi rigward tas-sigurtà tal-enerġija u negozjati dwar dan. Il-Ministru jekk jogħġbok? Bħal ma taf, kollega, wieħed mill-għanijiet strateġiċi tal-Unjoni Ewropea hija sigurtà tal-enerġija l-Unjoni Ewropea. U b'mod partikolari pajjiżi li qegħdin nisofru minħabba l-kriżi tal-gas eh, li qed issir bejn li sar bejn Russja u l-Ukrajina fil-bidu tal-2009 waslitna biex nikkonsidraw is-sigurtà tal-enerġija u nisuha bħala xi ħaġa ferm importanti kif qed diġà din hija waħda mill-għanijiet u l-għanin tal-Unjoni Ewropea. U dinja u wkoll konnessa ma' lan li ieħor taġidu kontra il-bidla fil-klima. Rigward il-Kunsill, Presidenza tal-Kunsill u x-xogħol qed isir eh, dwar l-enerġija u sigurtà tal-enerġija, aħna qed nippruvaw nersqu lejn iktar diversità fir rigward tal-provista u sorsi tal-enerġija u distribuzzjoni tal-enerġija. Allura, aħna rridu nespandu l-possibilitajiet tagħna u rridu nevitaw li jkun hemm dipendenza eċċettiva dak li qed jiġri f'ċertu pajjiżi huwa li huma qed jiddependu fuq l-enerġija mir-Russja u wkoll l-Ukrajna. U dan ġej mill-fatt li l-Ewropa kienet diviża għal ħafna snin u il-konnessjonijiet fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma jeżistux f'ċertu każijiet. Allura meta kien hemm il-kriżi aħna ndunajna kif xi pajjiżi ma stawx juru s il ma dawk il-pajjiżi li kienu mill-quta għaliex ma kien hemmx il-konnessjonijiet meħtieġa. Allura, L-enerġija ferm importanti għall ewropa fuq uh, meta twila ta' żmien u anke dik medja, allura nħossu li għandu jkun hemm diversifikazzjoni tas sorsi tal-enerġija. U proġetti bħal Nabucco, eh, Nord Stream u proġetti oħrajn huma kollha qed naħdmu fuqhom. U ħaġa li ma tiżistix fl-Ewropa hija il huwa s-suq komuni tal-enerġija. U it-Trattat ta' Lisbona introduċa dan il-punt li mqatt ma kien jeżista qabel. Hemm bżonn ukoll ta' relazzjonijiet tajbin mal-enerġija mar-Russja fir-rigward tal-enerġija. Fir-rigward tal-politika barranija aħna għandna politika barranija b'saħħitha, hemm presidenza, hemm il-kunsill, hemm rappreżentantoli. U dan huwa servizz azzjoni esterna li raħna tinsaħħu il-pożizzjoni tagħna f'dawn in-negozjati kemm jekk dawn humiex ekonomiċi jew inkella dwar l-enerġija. Allura, din hija l-opinjoni tiegħi is-sitwazzjoni li nista' nippreżentalkom dwar ir-relazzjoni tagħna dwar mar-Russja. L-enerġija hija xi ħaġa essenzjali ħafna, però għadna kemm bdejna dawn in-negozjati. aħna pozittivi. Però bħal kull ħaġa oħra, in-negozjati huma komplessi u huma wkoll parti minn serje ta' negozjati u kif qed fl-aħħar snin ġew ħafna affarijiet u aħna rridu relazzjonijiet tajbin mar-Russja għaliex dan huwa pajjiż li Eh, kellu ħafna tibdiliet fl-aħħar snin. Grazzi Ministru tgħid il-President għandi talbiet għal iktar domandi supplementari jiena żilt tnejn biss li ġejjin minnant persuni li għadhom ma parteċipawx il-lejla u dan ser ikunu l-aħħar żewġ domandi illum il-lejla għaliex kien domna iktar minn sija. Ser nieħu domanda minnant is-Sur Sonik l-ewwel. Przewodnicząca, ja mm, może... Grazie, prezydent. Mistaqsija numru disa illi suppost kelli namel fisem kolleg oħra. Russja għanda ċertu pjanijiet ta' li tibni impjanti atomiċi f'Kalingrad. Jek naħsbu f'Ċernobil bizbiz dġa din eh, eh, bezzana u irridu nitrattaw din il-kwistjoni mar russja jew le fuq anke s-saħħa tal-ambjent fuq il-persuni. Grazzi. Mela sa sta l-Ministru li jirrispondi fuq il-domandi 7 u 8. Jienet nirreferi għal 7 u 8 rapport bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja intijet li dawn ir-rapporti relazzjonijiet irridu jkunu bbażati fuq il-valuri jekk huwa l-każ l-Unjoni għandha obbligi partikolari b'dak li xaqsam ma' difiża ta' ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem, speċjalment fir-Russja. Għalhekk qed jiena l-mistoqsijiet hija m'għandniex noħolqu prinċipju partikolari għal dawk li qed jippruvaw iħarsu drittijiet tal-bnedmin. Grazzi. Thank you. Grazzi. Mela, fuq il-suġġett ta' sigurtà nukleari irridu naraw li din tmur lilin mill kompetenza nazzjonali u din hija mħadma fuq mħadna fil-konvenzjoni ta' sigurtà il-Belarusja, il-Russja u l-Euratim u Il-maġġoranza tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea huma firmatari ta' din il-konvenzjoni. Il-Kunsill jifhem li l-partijiet kontratwali li qed jippruvaw iwaqfu impjanti nukleari iridu jagħmlu konsultazzjoni mill-ġdid. Għalhekk dan il-qbil tal-Euratim fir rigward relazzjonijiet paċifiċi irrid jitratta il-verifika ta' sigurta nukleari f'dawn l-impjanti ta' tal enerġija u għalhekk nittama li weġibt għal din il-mistoqsija fir rigward il-qafas tal-Unjoni Ewropea u Russja f'termini tal-enerġija irridu naraw x'ser nagħmlu anke naraw il-konsegwenzi x'inhuma għalhekk il-Konsill il il konsill hija huwa tal-fema li parti mill-Konvenzjoni EBSCO tal impant ambientali rrid jiġi meqjus u rridu jħajraw x'inhu l-impatt ta' ambientali ta' dawn il-bini nukleari. Il-pożizzjoni tal-Konsill hija li r-responsabilità ta' dan l-impatt ambientali u l-evalwazzjoni ta' dan l-impatt ambientali għadu Eh, miexi għadu għaddej. U għalek fuq il-konvenzjoni li semmejt jina nishtiq li r-Russi titkellem bleħen volontarju għalix dan mamletux fir rigward l-impjanti nukleari eżistenti li għanda. Dan wassanni għal mistoqsija li għamel il-membru fir rigward id-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-relazzjoni tagħna mar-Russja. Jiena nħoss li l-argumenti fil-rigward il-ħarsin ta' dritti tal-bniedem huma validi u dawn japplikaw għal kwalinkwa post li dawn seħħu għalhekk l-ebda pajjiż huwa eżentat milli ħares l-obligi tal-tċħid tal-tkazbir tad tal-bniedem. tal drittijiet tal bniedem kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati membri kollha li formaw l-Unjoni Ewropea. Issa, r-rabta ma dan mal-politika tal-viza hija rabta li kemm xejn diffiċli li nsibuha. Il-negozjati ġenerali huma għaddejjin fir-rigward il-vizas u jiena nħoss li fil-kuntest ta' dawn in-negozjati fuq il-viżi aħna nistgħu tassew nqajmu kwistjonijiet partikolari fuq il-faċilitar ta' loti tal-vizas. Bħalissa jien nixtieq ngħid li aħna qegħdin nagħmlu negozjati fuq il-vizas flimkien mar Russja u nħoss li aħna rridu nikkonċentraw propju fuq dan. Fuq il-vizas b'mod ġenerali. Jiena nħoss li dan wassanna biex niksbu l-aqwa l riżultati għal movement ħieles tal-bnedmin. Barra minn hekk jipprovdu wkoll il-possibilità li ċittadini Ewropej ikollhom il-valuri tagħhom imħarsin u ikunu maqsumin minn ċittadini oħrajn f'partijiet oħra fid-dinja. Grazzi Ministru, grazzi għal parteċipazzjoni tiegħek il-lejla. Il-mistoqsijiet li ma twiġbux minħabba nuqqas ta' ħin ħajkollhom tweġibiet bil-miktub għalhekk nagħlaq issa s seduta għandi tħabbira waħda rrid nagħmel ċivejt mill-PPR eh, Demokratiċi Kristjani u l-SND talba għal ħatrit ta' komitati u delegazzjonijiet dawn ħajġu miktubin fil-minuti jekk ma jkunx hemm kummenti qabel adozzjoni tal-minuti dawn il-ħatrit ħajġu approvati. Is-seduta li missija għada, il-ħamis